Uh, <coughs> uh, dear colleagues, in my capacity as chair of the committee on Eżis kollegi, bħala ċermen tal-Kumitat fuq l-Affarijiet Legali nixtieq nilqa' fostna lill-Kummissarju nominata is-Sinjura Vera Jurova. Nilqa' fostna fil-Parlament Ewropew. Għanna s-sur Claude Morales li huwa il-ċer tal-Kumitat tal-Libertajiet ċivili Affarijiet Interni, għanna l-Viki Fort li hija ċer tal-Limko tal-Kumitat tas-Suq Intern u tal-Konsumatur. E, Sinjura Garcia Perez li hija ċer tal-Kumitat fuq id-Drittijiet tan-Nisa u l-Gwaljanza bejn is-Sessi. U eh, aħna fil-fat ħanamlu s smih konġunt ma' dawn il-komitati l-ewwel qabel kollox. Minħabba li s senjura Jurova hija mir-Repubblika Ċeka, nixtieq li nevita li nimbarazzaw rwieħna il-koll illi s sema huwa s-Sinjura Jorova, mhux Ġorova jew Eh, Jurova jew Jorova. Nasib skull ħadd apprezza s-Sinjura Jorova. Is-Sinjura Jorova hija kandidat għal parti importanti ħafna tal-portafalli kollha speċjalment għal libertajiet ċivili l kumitat tagħna huwa responsabbli għal dak. Kien hemm numru ta' inizjattivi li huwa mistennijin li ħajkunu mneda f'dan il-qasam bħal mod speċjali sistema tal eh, ħlas ta' manteniment fuq livell transkonfinali li jrid ikun revedut u illi jkun jrid ikun aġġornat. Il- ħajkoll l-kompetenza wkoll għal-liġ tal-kumpanija li l-Parlament Ewropew huwa interessat ħafna f'dan, speċjal dak li ndux jaqsam il-Corporate Social Responsibility. Issa aħna fil-fatt skont ir-regoli tal-proċedura l-Parlament ħajevalwa il nominata kummissarju nominata bażi tal-kompetenza tagħha, l-impenn li ħaddieħu fuq il-livell Ewropew u l-indipendenza fuq il-livell personali. Ħat evalwa wkoll e, eh, permessa dan ismi ħan evalwaw il-ħiliet ta' komunikazzjoni u il-mod ta' kif ħatwieġeb qabel dan ismi il-kummissarju nominata wieġbet bil-miktub il-kwestjonarju dan aħna batnilkom it-tweġibiet f'kull lingwa, aħna nimxu b'dan il-mod. Il-kummissarju nominata hija mistiedna li tagħmel diskors tal-ftuħ ta' mhux iktar minn 15-il minuta. Mbagħad ħajkollha 5 minuti fl-aħħar tal laqa sabiex tagħlaq il-laqa. Il-President u ukoll il-kellima sabiex jitkellmu jisaqsu mistoqsijiet għal żewġ minuti mbagħad ħajkun hemm iċ-ċans illi issaqsu mistoqsijiet minuta sabiex issaqsu mistoqsija u minuta sabiex tweġeb il-mistoqsija la s-sistema catch dajl as sistemi oħra mumma possibbli jiena nixtieq nitlob kemm lill-kummissarju nominata kif ukoll lilkom sabiex iżżomm ma' dawn il-ħinijiet. Kien miftiem diġà il mistoqsijiet ħaj nimxu ek, l-ewel ħan nisimaw fuq il-mistoqsijiet mill-Liben, bat mill- kumitat tal-Ġustizzja Affarijiet Interni mbagħad minnaħa tal-Kumitat tal-Imko mbagħad minnaħa tal-Kumitat tal-Fem, ġifieri tad-drittijiet tal-nisa u l-ugwaljanza bej sessi. Minħabba illi għana l-interpretazzjoni bil-lingwi kollha jiena nistidinkom sabiex titkellmu bil-lingwa tagħkom nitlobkom sabiex ma taġlux sabiex titkellmu. Mela, nixtieq illi issa nistiden lis sur Moraes sabiex jitkellem jekk joġbok ridejk. Point of order. Għanna point of order. Iva, grazzi, Sur President, għandi mistoqsija. Forsi jiena ma fimċ, iżda għal grupp Soċjalisti Demokratiċi aħna konna imħejjinin illi l-ewwel li konna um, ordni differenti tal-mistoqsijiet. L-ewwel kellna suppost mistoqsijiet tal-juri, Umbat eh, tal-Kumitat eh, eh, Libe, ma nafx ġifiri għalfejn imbidlu, imbidel l-ordni tal-mistoqsijiet. Sta' spiegali għalfejn. Iva, il-bira inftijemna fuq dan l-ordni tal-mistoqsijiet kif aħna għedin i-prezentawu l-kom. Kienem ftejim bejn il-gruppi politiċi. Sur President, Sur Moraes, għandek tlet minuti sabiex tifta dan ismi. Mela, jekk le nixtieq li nissiden l-Sinjura Jorova sabiex titkellem, jekk jogħġbok.